Mes chers collègues, je vous propose de... Kollegi, nissuġġerixxi li nkomplu s-seduta tagħna, la tana, tagħna. Il-pjan tal-lum għal-offsenar hija l-aġenda li tħaffet mhux ħażin għax progress ġmienna dal u komplejna mill-ofsenar sa satejta mal ofsenar para laqa tal-koordinaturi <clears throat> bid-dibattitu fuq il-budget fl-abbozz ta' budget ta' l-2008 kemm fil rigward il-budget ukoll tal-istituzzjonijiet l-oħrajn tajna ħarsa lejn l-iskambju ta' opinjonijiet ta' dalodu u mbagħad indirizzajna wkoll il-budget tal-Kummissjoni. Issa nissuġġerixxi li ngħaddi l-kelma lil Franceska Balzani biex bekk tajdinna x'konklużjonijiet hi qiegħda tixtar minn dak li qalu l-koordinaturi tal-għodu. Imbagħad, jekk xi kollegi oħra jixtiequ jieħdu l-kelma, jieħdu l-mikrofonu, ikunu jistgħu jagħmlu dan. U jekk m'hemmx suġġetti oħrajn inkun nistgħu nagħlqu l laqgħa Il-regolament finanzjarju suppost jgħat fuq l-agenda u koll, iżda rapporter ma jistax ikun prezenti u koll, jek tkun għawek kumbat ta' jepwist. Inkella ma namlux dan il-punt l-lum wara l-ofsenar. Għanna l-vot fuq il-regolament finanzjarju nar it-tnejn, Is-Sur Galmenis fuq dak il-punt, Iva President, le, mena Francesca Balzani. Come... Grazzi President, kif inti introduċejt aħna kellna diskussjoni twila ħafna waqt il laqgħa tal-koordinaturi u l-punti li għadhom miftuħin huma tlieta fil-fatt. Irridu l-ewwel qabel kollox għandna punt importanti ħafna għall budget u rridu nifmu għalhekk bħala prekondizzjoni kif ħanamlu rabta tal-finanzjament tal-programm ITER u l-programm tal-budget tagħna u l-opinjoni tiegħi li hija fl-ewwel laqgħa li kelli mal-koordinaturi biex ngħidu hekk hija li bħala priorità nżommu il-definizzjoni tal-budget tal-2012 u nevitaw li jkun hemm komplikazzjonijiet, interferenzi u domin li jista' jiġi mill-irdupjar tax xogħol ta' suġġett ta' programm ta' ITER. Nafu li dan huwa suġġett politiku ħafna u li ndaħlu il-programmiter fil-budget tagħna fl-aħħar mill-aħħar jissogra li l-isforzi tagħna jebu jispiċċaw fix-xejn li aħna xtaqna li konna prioritajiet fuq strateġija tal-2020 per eżempju fuq riċerka wkoll. Hawn qed nitkellmu dwar numri li huma differenti 750 miljun il-ħtieġa għall iter u xie xieren ta' eluf ta' miljuni li għanna bżonn għal-budgets l-oħrajn. U għalek dan iter huwa proġett ta' riċerka importanti ħafna, interessanti ħafna, iżda l-għamla u s-sustanza ħafna drabi jorbtu ma' xurxin. Ma dana kollu nafu li għandu jista' jkollu impatt finanzjari fuq il-budget tal-2012, iżda l-għamla formali li naqdu dawn iż-żewġ, nżewġu dawn iż-żewġ negozjati fuq l-istess livell jissogra li nitilfu dak l-ispirtu ta' budget b'saħħtu sod ta' responsabilta li aħna nirixtiequ noħolqu. Hawn qed nitkellmu dwar finanzjament tal linja budgetarja ta' 750 miljun euro li waħedha tispiċċa tkun l-unika ħaġa viżibbli li tibqa' tidher mill-isforzi li aħna qegħdin nagħmlu għall-2012 Għalhekk għandna l-ewwel dan is-suġġett li nifmu niddeċidu li nagħmlu sforz politiku kbir għaliex il-finanzjament ta' ITER fl-aħħar mill-aħħar jiġi deċiż mod separat wara li nagħlqu l-budget li għandu urġenza kbira x'għandu bżonn li huwa sinjal ta' stabilità kbir tal-Unjoni. Imbagħad hemm żewġ punti fuq l-aġenda wieħed A u erba li huma importanti ħafna li tresqu l-emendi minnaħa tal-gruppi u tal-kumitati u koll u dawn waslu għal stampa ġenerali negattiva ħafna. Fuq il-wieħed għanna għandna marġni negattiva ta' 350 miljun jekk nieħdu l-emendi kollha in konsiderazzjoni u fil-punt derba hemm 600 miljun u għalhekk inkun qed nilħqu marġni negattiv ta' 500 miljun u għalek jeħtieġ li nagħmlu sforz kbir ta' għażla x'inhu mal l-prijoritajiet tagħna speċjalment fuq dawn iż-żewġ punti. Il-punt numru 4 hija punt delikat ħafna għaliex l-abbozz tal-budget diġa kellu marżni negativa ta' 350 miljon u għalhekk jekk nieħdu revizjoni tal-proposta tal-kumitat li fija wkoll litra ta' emendi għal pajjiżi tal-Mediterran xorta waħda nitilqu fuq siq b'dan marżni negattiv. U għalhekk irridu nagħmlu l-almu tagħna sabiex bekk nfinanzjaw il-prioritajiet u x'ser nagħmlu. Ħan nispiċċaw li s-sitwazzjoni tibqa' sejra għall-ar u għalhekk il-punt numru 4 huwa diffiċli ħafna li nadduh kifenu. Jekk aħna rridu nirrispettaw il-mandat li aħna votajna għat trilogu biss jiġifieri niffinanzjaw il-pajjiżi tal-Mediterran biex namlu tajjeb għall-amending letter tal-abbozz ta' budget u nżewġuha flimkien mal-punt tal-Palestina tkun diffiċli ħafna li ma nispiċċawx marġi negattiv importanti ħafna. Mbagħad hemm is-suġġett tal-ħlasijiet li huwa strateġiku ħafna iżda huwa ta' sustanza wkoll. Forsi mhumiex il-qalba tal-budget, il-qalba tħabba tal-budget għaliex huma l-ħlasijiet għax dawk ituna l-kejl eżatt kif irridu nirrispettaw l-impenji li nieħdu matul il-medda ta' żminijiet. Bħala ħlasijiet aħna votajna fil-mandat ta' trilogu l-inqisu bħala abbozz ta' budget bħala minimum u għalhekk nkunu koerenti mal-pożizzjoni, nikkonsidraw il-livell ta' ħlasijiet tal-kumitat bħala punt ewlieni u sod, iżda mbagħad hemm punti differenti. Hemm l-importanza tal-punt wieħed importanti ħafna. Iżda fuq il-pagamenti jekk nafu li xorta waħda jkunu punt jaħra għal negozjati, importanti li dak li bdejna nimpenjaw ruħna bħala mandat jibqa punt importanti u dik li ħaġa importanti. U dawn huma ipotezi ta' ħedma li ħammexxilkom nafu li kien hemm emendi li ġew ippreżentati mill-membri u mill-kumitati kif ukoll mill-gruppi huma materja prima kbira biex imbagħad nkun nistgħu naslu għal soluzzjonijiet bilanċjati fuq il-punti fuq it-titli u dawn huma delikati ħafna u għalhekk jiena moħħi miftuħ u nista nittama li tassow ikolli proposti tal-membri ta' dan il kumitat għaliex l isfida tagħna hija li fl-aħħar mill-aħħar nkunu nistaw insibu bilanċ minn budget marġni restrittiv, mandat li diġa votajna f'dan il-plenarja li jtina direzzjoni fejn ser nimirħu u l-ħtieġa li fl-aħħar mill-aħħar xorta waħda nagħtu sinjal għal prioritajiet li aħna stabilejna minn qabel. Ħafna drabi għadna li dawn huma prioritajiet li ma ġewx kif ġipu laħaq mix-xejn iżda huma parti mill istrategija tal-2020 li fl-aħħar mill-aħħar rridu nifinanzjaw. Grazzi. Grazzi l-Signora Rapporter, essa Giovanni Lavia. Grazzi, President. Jider ċar mill-introduzzjoni li għamlet il-rapporter li nirringrazzja minnu fih għax xogħol siwi li għamlet u li qed tagħmel jidir li ċar għalija li hemm xi punt xi dettalji li jridu jiġu eh, trattati mod separat. Il-rapporter kienet qed tirreferi għal finanzjament tal-proġett ITER, tal-programm ITER li naqbel li ma jistax jiġi imżowweġ flimkien mal-kontijiet eh, tal-budget u waċar li l-qari li għamlu tal-Konsil tal-Budget huwa l-proposta ta' tnaqqis huwa brabta flimkien mal istennijiet u l-istennijiet tal-luq tal-sena annwali tal-budget tal-bidja twassal biex aħna nbidlu il-negozjati, il-deċiżjonijiet li nieħdu. U jiena konxu mill-importanza ta' dan il-proġett xorta waħda. Iżda soluzzjoni ħarija għall finanzjament tal-ITER irridu nsibuha fuq madwar mejda oħra tan negozjati. Xorta waħda nħoss li fil-ħdan il-punt wieħed A irridu naffrontaw ukoll suġġett ieħor Hija priorità li aħna xtaqna biħġarna bħala Parlament Ewropew u hija marbuta mal-tnedija mill-ġdid ta' ekonomija Ewropea li tinsab fi kriżi għal tnedija mill-ġdid għal kapaċità kompetittiva tas sistema tagħna. U għalhekk f'dan il-qafas nemmen li mhux possibbli li naċċettaw li kunem tnaqqis fl-ambitu tas seba programm qafas. Anzi, għandna nsaħħuh minna l oħra blinni budgetari li jkunu tassaw jistgħu jiġu implementati fl-aħħar mill-aħħar. Għalhekk u dan ix-xenarju hemm il-problema bħalma kienet qed tgħidilna r-rapporter tal-marġni Zajr eh, li għandna fuq dan il-punt tal-budget u fil-konfront tiegħu aħna rridu nagħmlu għażliet għaqlin. Għazliet għaqlin ifisser li nindividwaw xinu ma l-prioritajiet li fuqhom jixtieq jinvesti l-Parlament Ewropew iżda minn naħa l-oħra mbagħad nibqgħu realistiċi fl-approċċ tagħna l-budget. Irridu nkunu realistiċi f'perjodu ta' kriżi u dan ifisser li nżommu kuntatt fih dan qafas ta' talbi ta' riżorsi li jkun kompatibbli mal-qafas finanzjarju kollu kemmu. Għal daqstant, Huwa ċar li fuq dan il-linja budgetarja rridu nitkellmu, nitħattu, naraw x'deċiżjoni nistgħu nieħdu għaliex dak kollu li ħareġ mill ħareġ mill-kumitati mill-emendi li tresfu mill-membri tal-Parlament Ewropew jissugraw li joħorġuna lilin mit-triq eh, tajba u lilin mill-limitu tal-nefqa għal dan il-punt budgetarju u naħseb li minn dal-punt di vista dan ma tantx nistgħu naċċettawh. Is-suġġett li ieħor huwa marbut mal-punt numru 4. Il-punt numru 4, titlu 4, huwa punt li diġà fl-modi morna lilin mill-limitu tal-nefqa tagħna użajna l-flessibilta huwa punt numru 4 li diġà l-proposta tal-Kumitat tal-Kummissjoni skużawni kienet importanti bħala referenza l-ispiża fil-punt numru 4 il-proposti tal-kumitati kompetenti qed jħoduna l in mill-limitu li aħna konna stabilnejna għan-nefqa fl-imkien mal-esperti kol-kumitat Devi u kumitat għafet hemm bżonn li nqogħdu attenti nirriflettu l-affarijiet kif huma biex bekk nifukaw tassu fuq il-prioritajiet. Il-priorità tal- Mediterran u l-itra tal-Mediterran deġa tina xi spunti, xi dejat, xi ħil ta' x'nistgħu nagħmlu, iżda mbagħad hemm prioritajiet oħra lil kumitati speċifiċi tagħna għandna u jridu jindividwaw. U għalhekk inħoss li hemm bżonn li nirreflettu f'din id-direzzjoni u hemm bżonn li nagħmluha minnu fih. Is-suġġett tal-ħlasijiet huwa importanti ħafna iżda huwa suġġett diffiċli ħafna l-Kunsill l-Istati membri f'perjodu ta' kriżi u għalhekk il-Kunsill ħajoqgħod aktar b'sebajnejn fir-rigward fil-konċiljazzjoni. Iżda aħna naħtieġa għal punt pereżempju wieħed be, għat-titlu wieħed be, fejn il-programmi li qegħdin fis-seħħ qegħdin jaslu f'punt ta' tmiem u li bżonn li jkollna allokazzjoni finanzjarja bħala pagamenti li tkun biżejjed biex nkun nistgħu nagħmlu tajjeb għall-avvanz għall progress ta' dawn il-programmi. U għalhekk fl ċertu linji budġetari bħalma talbu l-kumitati kompetenti naħseb li dan il-punt huwa indispensabbli. Mbatu huwa ċar li għatem prioritajiet oħra li rridu nisqu fuqhom u nixtieq nisħaq mod partikolari l-punt numru 2 suġġett li huwa għal-qalb ħafna gruppi politiċi għaliex ġi imressaq bħala emendi minn gruppi kollha wara kollox. U hawn nitkellem dwar għal-font tal eda ta' dawk li nataw għal-foqra u naħseb li il-moment ta' konsiljazzjoni ħajkun moment importanti ħafna biex bekk nkunu nistgħu nitolbu biħġarna li jkun hemm adattament xira li għati sinjal pożittiv tal-Ewropa lill-Ewropej. Ma nistgħux nippermettu li f'mument ta' kriżi tant diffiċli fejn qegħdin jiżdiedu dawk li għandhom bżonn lajnuna fl-Ewropa eh, naqsu il-Fond Ewropew għal-Foqra. U naħseb li din tista' tkun waħda mill- prioritajiet tal-Unjoni Ewropea tal-Parlament Ewropew. Cher kolleg, Monsieur Godmanis. Grazzi l-kellim li mis. It is microphone, yeah. Mm -hmm. uh, may, may, may I ask your attention? Nishtiq nisbet l-attenzjoni għal tlet affarijiet. Tnejn forsi l-ewwel punti huma qosra u t-tielet wieħed u L-ewwel net fir-rigward l-attitudni tal-Kunsill għal seba program AFAS. Il-Kummissjoni pjanat tkabbir ta' pagamenti għal 13% u l-impenji 17% u għalek għanna tkabbir serju. U l-Kunsill ċamel għamel tnaqis tal-pagamenti b-7.5% u l-impenji 6.7% u għalek il-Kunsill għata l spejjes għal seba program AFAS b'nofs Tkellimt ma' dawk li għandhom kuntatt ma' diġi riċerka u mhux kwistjoni ta' li ma' nleħqux mal-anijiet jew nuqqas ta' nżamma mal-anijiet tagħna. Ħafna drabi l-kontra, u għalhekk m'hemmx għandna la nagħmlu perċentwali għolin ta' tkabbir. Iżda rridu tweġiba ċara. Dan huwa veru jew le għaliex id-diġi riċerka jgħidu li mhux il-każ din is-sena li mhux possibbli li najdu nannastaw nassorbu dawn ir rizorsi u hija kontradizzjoni. It-tieni nett. Mhux ċar għal bidja li naqsu nofs it-kabbir u tkabbir huwa zaħir ħafna bħala impenji ta' pagamenti u fil-bidja tkabbir ta' 3%. Issa qegħdin fit mim tal-proċess ta' phasing in fejn il-pajjiżi qegħdin ħalsu aktar, madana kollu l kunsil qata b'nofs il-pagamenti qed nitkellmu iktar minn 500 biljun u għala qed ngħidu hekk fejn din ir-riserva mhix normali fl-aħħar mill-aħħar qed nippruvaw inlaħqu iżda s-sistema qiegħda tfalli. Forsi hum il-kwistjoni fejn il-flejjes ħajt miġu allokati fl aħħar mill aħħar U t-tilet mistoqsija tiegħi etwal. Ħaniprofa nżomma fil-qosor nagħmel l-almu Id-dibattitu kif 13 ta' settembru għall assorbiment tal-flejjes ta' koezjoni mis-27 stat membru. Għanna dejta ta' li la ġemma bismana. U jekk natuħarsa lejn il-proposta tal-flejjes mill-koezjoni taraw żewġ affarijiet differenti. L-ewwel nett, anki l-Kummissjoni saħan sitra l-Kommissjoni mhux biss il-Kunsill qegħdin jippjanaw li jagħmlu tnaqqis tal-pagamenti. Mod serju din is-sena skont is-sena ta' qabel. U din tmur f'dimensjoni waħda minus 0.3% tal-3% tal-żvilupp reġjonali bil-flejjes tal-koeżjoni. U dan ifisser li dawk il-pajjiżi li huma eligibli li huma responsabbli li jagħmlu assorbiment ta' dawn huma l-pajjiżi li ilhom fl-Unjoni Ewropea għaliex hemm l-oħrajn li għadhom taħt il-bażi ta' konverġenza. Kummissjoni ma temminx li dawk il-pajjiżi jistgħu jkunu lesti li jassorbu din is-sena il-flejjes ġusti u xirqa jew neċessarji, barra minn hekk il-Kunsill żied itnaqqis u qed naqsu aktar meta mqabbel mal-pagamenti tal-Kummissjoni għax qed jenaqsu biljun euro. Din hija serja għaliex jekk il-pagamenti kienu 6.3% naqsu 3%. U l-problema hija hija realistika li l-implementazzjoni hija tant ħażina u tant imwera Jekk nagħtu ħarsa lejn iċ-ċifra tal-implementazzjoni tal-budget tal-14 ta' Ġunju qed nitkellmu dwar xahar ilu, ejna tliet xhur ilu, pratikament Nofs din is-sena xed naraw huwa realistikament li għall-iżvilupp reġjonali, għall-fond tal-iżvilupp reġjonali, anzi, il-kellim jiskużaw ruħu għall-fond soċjali huwa minnu li l-dimensjoni tal-kompetittività reġjonali qed namlu tajjeb bija b-14% biss iżda dimensjoni ta' konverġenza hija 44 u dan ifisser li għal-fond soċjali d-dejta turi li din is-sena f'nofs is-sena dawk il-pajjiżi li qed jaħdmu bil-fondi soċjali fuq l-dimensjoni ta' żvilupp reġjonali qed jaħdmu ħażin u għal dik ir-raġuni l-Kummissjoni tippjana li ma jkunx hemm possibilità li jagħmlu tajjeb għalih dan is-sena d-dieħla. Hekk jidher l-affarijiet għax din is-sena dejjem għadlu li ħajkun hemm serbiment ta' 13% l-istess data sa' Ġunju. Iżda l-mistoqsija hija dwar il-fond ta' żvilupp reġjonali u mhux il-każ. Dan il-mod il-konverġenza hija 37% ta' twettiq u reġjonali hija 31% u l ekki differenza hija żgħira. U għalhekk għalik raġuni jekk tnaqqas bħala kunsill aktar jitalmu mill-kompetittività reġjonali. U ma nafx fuq liema bażi u fuq liema database qed jiddeċiedu li jagħmlu dan. U l-aħħar punt, jekk nagħtu ħarsa lejn dawn iċ-ċifri, naf li ħajkun hemm proposti oħrajn, mhux ħanqod nidħol f'dettall, u l-kwistjoni l-mistoqsija waħda. Jekk nanalizzaw x'inhuma differenzi bejn il-pajjiżi llum bħala l-sorbiment tal-fondi, nistgħu naraw li differenza Indifferenzi huma għolin ħafna. Fil-fonti reġjonali tlieta jew erba' darbit aktar meta mqabbel mal-aħjar u l-ar u sfortunatament 41% huwa inqas mill-medja u jekk nagħmlu diviżjoni tal-pajjiżi l-antiki u dawk il-ġodda tara l-istess stampa problematika. Hemm pajjiżi li huma 2.5 drabi aktar ar minn l-aħjar u dawk il-pajjiżi l-antiki ġifiri 15 diġa hemm differenza ta' tliet darbiet aktar. U għalhekk il-kwistjoni hija hemm problema ta' assorbiment wara kollox. Iżda jiena beżan bil-kbir li jekk taqbad u tiġbed linja waħda u tagħmel il-kulħadd fuq l-istess keffa, kriterji l-istess għal kulħadd m'hemmx u tajt li dawk li Eh, huma antiki u dawk it-tajbin, eh, l-antiki u l-ġodda sib minn sejjer tajjeb, iżda ma stax taqbad u titfal kulħadd fil-istess keffa. U dawk li mhux sejjer wet u aqbad waqtalhom biljun u l-Kummissjoni jgħidu li ma tistax tagħmel assorbiment. Ma tistax tagħmel hekk għax hemm oħrajn li qed jgħixu f'dinja kompletament differenti. Jiena membru tal-Kumitat Reġjonali, tqajt ma' DG Reġi u qed jgħidu aħna tnaħdmu tajjeb ħafna miex kollox ħarir Hemm ħafna problemi madwar id-dinja u minħabba l-kriżi u minħabba li din hija l-unika kofinanzjament u żvilupp rurali huwa t-tieni fil-kapitlu 2, iżda din hija sistema ta' kofinanzjament. U għalhekk nixtieq nisprimi d dubji tiegħi jew minn tal-inqas nitlob għal tarif addizzjonali. Dan il-messaġġ huwa tajjeb f'dan iż-żmien jew inkella naqbdu nisbdu linja l kulħadd u naqtaw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 Grazzi President u grazzi anki l-Sinjora Balzani ta' xogħol eccellenti li għamlet biex tipprova torbot l-affarijiet flimkien. Aħna naqblu koll li għanna inħallu barra mid-diskussjoni. Dinja kwistjoni li ħat li anki il-budget tal-2012 aħna nixtiequ illi jsir, però mhux mux eh, m'għandix daw il-flus m'għandix ħorġu mill-budget tal-perspettivi il ġejjin. Nittamaw li se jkun hemm flus fuq il-budget tal-agrikoltura li nistgħu nittrasferixxu fuq ir-riċerka. Nittamaw. Fuq il-loqsma l-oħra f'wieħed A il-grupp ta' tiegħi ippreżenta emendi illi mhux biss imorru lura lejn l-abbozz imma imorru anki li lem ċoħe fuq il-aġenziji ġodda fis-settur finanzjarju u aħna verament nemnu illi hemm bżonn ta' dawn l-aġenziji u, u dawn jirrigwardaw anki linji ta' riċerka li għandhom twetti ħażin, però hemm linji oħrajn ta' riċerka li huma mwet tajjeb. U tirrigwarda anki l-enerġija xieħut mill-elementi, dina priorità kbira għalina. U dana ifisser illi jekk se jkonna imorru l-lem mill-massimu, allora paċenzja. <clears throat> il-grupp tiegħi mbagħad għandu prioritajiet biex nsibu soluzzjoni tajba għal Palestina għal stant kif rajna fil-proposta tal-Kommissjoni u ma kellhom jużaw l-istrument tal-flessibilità u anki aħna se jkollna namlu l-istess. <clears throat> Fil-budget tal-agrikoltura kien hemm clearance ta' kont illi huwa daqsxejn waħda stramba bħala metodu nishti namel xi mistoqsijiet un dan naħseb li dan mħabba l fat li l-Kunsill għandu ċifra waħda biss f'moħħu, ċoħe ċifra għal ħlasijiet u ma jistawx jifmu kif se jamlu il-tuħ ġenwin, għax huwa diffiċli fil-fatt aħna najdu illi jekk hemm bżonn nagħmlu tuħ fuq l-agrikoltura, allura dan għandu jsir itnaqis fuq l-agrikoltura dan għandu jsir b'mod eh, intelligenti. Mm, kif inhu il-politika tal-agrikoltura llum bil-ħlas u wieħed bil-ħlas bil-ħlas waħdan waħdini, allura mm, mhuwiex faċli. Mbagħad hemm il-fondi tas-sur via għal-foqra ma dana mhuwiex legali l-lum li namlu ħaġa bħal di eh, u hemm xi xogħol li qed isir eh, fuq dan il-suġġett però fil-affarijiet soċjali. Naturalment ma nistawx namlu l-politika soċjali bl-agrikoltura bil-politika tal-agrikoltura. Is-sitwazzjoni hija differenti l-lum u u dana ifisser li hemm inqas fondi ukoll ġejjin in-naħatana. Is-Sur Gudmanis se nsemma l-kwistjoni mbagħad ta' twetti u tal-assorbiment taħt wieħed B. U veru wkoll li anki hawn illi l-Kunsill għamel tnaqis hawnhekk fiċ-ċifri għax iridu għaxu huma għandhom din iċ-ċifra għal ħlasijiet. Signora sinjura Balzani semmitu ukoll illi fit-test illi binna fuq għabel is-sajf il-maġġoranza fil-Parlament għallu għalet illi m'għandniex naċċettaw tnaqqis bħal da. Però nixtieq ngħid li l-grupp tagħna kellu parir għaxin daħna differenti. Aħna nixtiequ li s-surplus mis-sena mis-sena l-oħra nistaw nużawh biex ikonna zida zaħira. Pero ma nistawx nihdu l-surplus tas sena ta' sena e, ta' sena l-oħra, imma e, dak li nistaqsu aħna jekk nistawx nużaw il-surplus ta' sena diħlax, dihla kull sena jkollna surplus. Dana fuq il-fondi strutturali u jien in inressaq din il-proposta. dana mhux għax aħna nixtiequ il-pajizi se jitilfu u ma jihdux il-flus li jistħoqilhom. Għax la darba il-proġett jintem eh, suppost eh, għandhom dritt għal dawn il-flus u jekk memx bizzejt flus għadora l-kunsill rrit joħroġ eh, flejes ġodda. Imma ma inkwetati bis fuq din il-kwistjoni ta' ċifra tal-ħlasijiet. jistaw jek jiridu jamlom dal-affarijiet, pero mux billi naqsu il-fondi disponibli għal riċerka. Jek se jkun hemm tnaqqis, it-tnaqqis jista' jkun f'postijiet fejn l-Istati membri għandhom dritt għal flus u dawn se jirċevuh. Se jirċevuhom dawn il-flus. Aħna nħossu li ma nistawx assolutament naċċettaw li l-politika eh, tiġi applikata b'dan il-mod daqshekk ridikolu. Grazie. Is-sur Molda. Grazie. Hawnhekk jidher isu li l-liberali biss qed jitkellmu hawnhekk. Jiena għandi xi ħaġa oħra xi nżid ma dak li qalu żewġ kollegi tiegħi. L-għonet il-żieda fil-ħlasijiet Pajizi għalu illi jem illi il-Parlament u l-Kommissjoni huma irresponsabli e, e, illi e, kolħat irid inaqqas bl-4% f'kull pozizjoni tal-budget. E, anki jekk ħafna minn dawn l-ispejjeż huma ġa approvati, però ma jistax ikun illi l-Unjoni Ewropea mhix ħatħallas il-kontratturi tagħha u għanna l-istimi għanna namluhom bliktar preċiżjoni possibbli fil-budget fuq l-impenji. Għanna bħalissa iktar minn 200 biljun Eh, ta' euro minn qed jgħid anki 250. Jiena nixtieq ċarezza fuq da anki jekk huwa neċessarju legalment, però huwa diffiċli illi eh, hemm bżonn ikollna impenji akbar. Anki fil-kas tal-kun koezjoni, aħna niproponu illi l-10% tal-impenji namluhom fi riserva U jina eh, nishtiq li kon analizi ċara għaliex dawn il-ħlasijiet huma daqshekk għoljien. Il-Kommissjoni għandha tatina eh, ċifri. E nixtiequ nkunu nafu x'inhi situazzjoni verament din il regola n plus 2, n plus 3. Nixtiequ nkunu nafu fejn hu l-problema. Għax bekk eh, anki għal pubbliku ġenerali tkun messaġġ tajjeb illi aħna nħarsu bis-serjetà lejn l-impenji eh, illi aħna għamilna għaw anki għasena d-dina nistaw neħu rizerva u nistaw nitolbu anki budget komplementari. Però għandu jkollna idea ċara fuq situazzjoni ta' dawn l impegni għax fl-opinjoni tiegħi jena enħos illi huwa diffiċli li nispiegaw l pubbliku li rridu nispiegaw l impegni u fl-istess ħin għandna mbagħad flejes li ma nistgħux nofquhom. Grazzi. Nissur Vaughan. Grazzi, President. Laħseb l ħaġa li rridu nifmu hija li dawn il-negozjati se jkunu diffiċli ħafna. Aħna nafu illi anke jekk il-Kunsill qabel illi ikun hemm żieda ta' 0.02% fil-ħlasijiet, l-istati membri però ma rixtiqux e, e, jaslu sa' din iċifra. Nafu li hemm e, xi stati membri li daqt jużaw dan skopijiet politiċi. Għal dastan se tkun negozjat, negozjat diffiċli. Jiena. Ma nafx hekk il-Kunsill ħares lejn il-proposti fuq l-offbook tal-Kummissjoni u ekkux se jimmira kontra dawn ukoll għax hemm stati membri li jgħidu li iż mhijiex verament 5% ma aktar eh, viċin tal-10% għax il-proposti offbook tal-Kummissjoni jinkludu dawn iċ-ċifri u anki dan nistgħu ngħidulhom. Però ma nistawx nkunu ambiz, ma nistawx nkunu ambizjużi fuq dak li najdu bħala Parlament Ewropew. Eh, u laqas għanna bżon nkunu ambizjużi fil-linji tal-budget li promuovu l-impiegi, fondi strutturali, riċerka u svilupp u anki il-fondi strutturali. Dawn huma kollha importanti għal kabir u għal eh, xogħlijiet. E, għal daqstant jina nappoġġa l-istrateġija tal rapporter biex insibu kif nistaw eh, eh, nipromovu linji ta' budget bħal dawk li jem fwieħed A. Pero jridu kol niproteġu il-wieħed B u hawnhekk jiena differenti il-pożizzjoni tiegħi minn dawk tal-liberali. Anki jekk f'ċerti każijiet hemm eh, kwestjonijiet ta' assorbiment. Assor hemm eh, xogħlijiet li eh, jiġu assorbiti bħalissa u nafu li fil-Galles, per eżempju, minn fenjinin, iktar minn 80% tal-fondi strutturali ma ġewx allokati, hemm xi fondi li ġa għal-qom. Eh, hemm nil-limitaw. Eh, eh, il-ħlasijiet. Jekk aħna rridu infadlu nistgħu nagħmluhom fost affarijiet oħra apparti mill-linji tal-budget li jkontribwixxu għal eh, impigi u għal tkabbir. U fuq lita rridu nipproteġġu anki l-FP 7 u aħna minna ħatana maħniex lestin negozjaw fuq l-FP 7 O, però rridu nizguraw li li jiġi finanzjat fil-futur. Nishtina ċaħġa ma fuq flessibilità, il-kollegi e, jiftakru illi is-sena li għaddit kanna dibattitu twil u serju mal-Konsil biex indaħlu flessibilità fil-budget u konċidrajna ħna fuq il-kontingenza u ma mxinniex ħafna fuq da Però hemm ukoll strumenti oħrajn ta' flessibilità, per eżempju, l-istrument ta' flessibilità stess, aħna rridu nħarsu lejn da, eja nargumentaw biex ikonna strument ta' flessibilità ħafna akbar biex bekk ikonna aktar flessibilità fil-budget li kulħadd qed jitlob u nistgħu naraw ukoll li anke jekk il-Kunsill issa biex eh, jaqbilx magħna fuq elementi oħrajn tal-flessibilità jista' jkun illi huma lesti jaċċettaw din il-proposta fuq eh, l-istrument ta' flessibilità. Naraw u mbagħad eh, x'tip ta' ftuħ se jkollna fin-negozjati. Grazzi. Joran Farma. Grazzi President. Grazzi ħafna l-rapporter li għamlet proposta interessanti, tajba ħafna eh, u prezentatinna iktar minn għazla wahda, mux linja wahda biss. U bżonni li konna diskussjoni fil-komitat li mażli tanna nażlu. Jena kontentu koll li pratikament għanna analizi simili, anki jekk hemm xi differenzi bejn il-gruppi, però maħniex il-bot minn xuxin. Aħna kollha għażilna li konna atteġġament selettiv, aħna nafu li ma nistawx nżidu kollox, ħadd mu qed jitlob li jkun hemm reviżjoni tal-qafas kollu kemm hu aħna rridu kollha qed nimmiraw li l-flessibilità, aħna sejrin kollha fl-istess direzzjoni, l-istess prioritajiet, titlu wieħed u l titlu erba, maħniex il-bot minn xuxin. Differenza hija l-livell ta' ambizzjoni, jekk għandniex nażlu l-għażliet iktar eh, iktar prudenti jew dawk iktar ambizjużi eh, eh, fil-titolu wieħed u erba. Din hija differenza prinċipali. U jista' jkun hemm anki differenza fuq ċerti linji tal-budget fejn jista' jkun hemm differenzi fil-priorità anki jekk dawk il-prinċipali tal matur il-ħajja, riċerka wieħed u l-Palestina u l-pajjiż ġirin fl-erba' u ma kollha l-istess pożizzjoni fil-gruppi kollha, Għastet maħriġ il-bot minn xulxin. X'inhi differenza allora? Jiena l-proposta tiegħi hija hija illi nażlu lażliet iktar ambizjużi kemm fil-kategorija wieħed u fil-kategorija erba' għax aħna hekk ma nagħmlux ta. Wara kollox din hija kwistjoni politika. Huwa neċessarju għalina llum li niproduċu ħlasijiet addizzjonali, speċjalment meta niġu għal politika marbuta mal-impiegi. Nħossu li dinja ħaġa importanti ħafna l-ekonomija ta' Ewropa u dan nridu nipruvaw illi dak li qed nagħmlu fil-budget tal-Ewropa huwa importanti għall-ekonomiji ta' ċittadini tal-Ewropa. U għal daqstant huwa importanti li wieħed ikun ambizjuż, dawn huma investimenti fil-futur tal-ekonomija eh, fil-tkabbir u fil-impiegi li huma neċessari. Din hija l-raġuni prinċipali. L-istess ħaġa nistgħu ngħidu anki għall-importanza tal-politika eh, tal-viċinatu eh, anki tal-Palestina tpoġġina fil-kategorija erba. Eh, naturalment, jekk aħna nibdew bil-lazla inqas ambizjuża, allura ninsograw li nispiċċaw bxej fidejna. Jekk nimmiraw lejn l-lazla aktar ambizjuża, hemm l-inqas speranza li eh, ikonna xi ħaġa fidejna fl-aħħar fin-negozjat. Din hija tattika li għandna nużaw bħala negozjat. U għal din raġuni li aħna nażlu l-għażliet iktar ambizjużi meta niġu fuq il-titolu wieħed u erba. Fuq liter aħna naqblu fuq l-istruttura, pero għandi mistoqsija għal-Kommissjoni u anki forsi lill-rapporter. Aħna nafu li din il-kwestjoni ta' ħlasijiet hija kruċjali u sensittiva ħafna għall-Istati membri il-Kommissjoni kif ħadd titratta l-proposta li ħarġet mill-Kommissjoni biex tamel bring forward tal-salasijiet tal-fondi strutturali għal pajizi liktar vulnerabli. Dawk il-pajizi illi eh, eh, eh, irċevew l-assistenza finanzjarja mill-mekkanizmu ta' stabilità finanzjarja, hemm inizjattiva minn Barroso mill-Kommissjoni illi għandna namlu bring forward tal salasijiet 3 biljuni sal-2012 kemm il-fond ta' svilupp reġjonali, il-fond tal-koezjoni soċjali, il-fond ta' żvilupp eh, reġjonali u anke dak tas-sajt sa' ċertu punt. Kif se jitrattaw da? Se jagħmlu l-itra ta' emenda għal budget kif se jitrattaw? Kif se xi strument se jużaw? Għax jekk dana se jżid fil-ħlasijiet li diġà propost fil-abbozz tal-budget, allora ma tanna problem. Għax kważi 3 biljuni iktar fiħlasijiet fl-2012. Dan huwa żida ta' kważi 2.5% fil-budget kollu kemm hu li ħaġa kontroversjali ħafna. Għal daqstant jekk hemm risposta fuq dan minn naħa tal-Kummissjoni jiena nkun kurjus, nkun interessati li jkolli din risposta għax li importanti għandha influenza fil-stampa ġenerali. Grazzi. Il-Kummissjoni tixtieq tirrispondi minnu fih fuq da? Merci, Monsieur le President. So, concerning the... Mela fil tal-impat ta' proposta li sarf mill-Kummissjoni fil-rigward ta' tal-rata ta' kofinanzjament, dik kienet il-proposta. Din il-proposta suppost eh, kellha tkun fuq abbażi volontarja mill-Istati membri. Tibqa' fidejn l-Istati membri biex jikkonsidraw din il-possibilità u biex jiddeċidu jekk iridu jieħdu ehm, vantaġġ ta' din il-possibilità u kemm għandhom bżonn. Il-massimo ehm, effett jista' jasal għal 2.6 biljun eh, eh, eh, annwali skont l-2012 dejjem ehm, fuq ir-rikjesta tagħhom. Il-Kummissjoni taħseb li mhix il mhuwiex iż-żmien biex biex eh, titlob illi jiġu konfermati xi ehm, ħlasijiet żejda u ehm, skont l-ispirtu ta' dak kollu ehm, firgwat ta' dikjarazzjoni konġunti tal-pagamenti fil-wieħed B jekk hemm bżonn ta' pagamenti miżjuda matul is-snin se jkun hemm il-possibilità li jitolbu emenda għal-budget jiġviri għazeda fil-pagamenti. Sissa, rajna li l-ispirtu wara dikjerazzjoni konġunta qed jiġi ttestjat sew fl-2011 se naraw kif l-implementazzjoni saret fl-2011 fil-gwad ta' riċerka u għal-politika ta' koezjoni. U fil-fat sejjer skont il-pjanijiet u l-Kommissjoni bħalissa taħdem biex tikkonsidra it-talbiet tal pagamenti eh, fil-budget biex biex ikolla idea ċara u se tippreżenta proposti għal aġġustamenti u mbagħad il-Kommissjoni tkun eh, f'pożizzjoni biex tara jekk l tal-pagamenti għal 2011 huma bizzejiet jew le. Grazzi ħafna Sur Durani Gerbo. punt zaħi fuq din il-risposta l ewwel dan il-dikjarazzjonijiet konġunti ma kienux ta' suċċess għandi ngħid. Jiena ma nħossnix rassigurat li dan fissir li nistgħu nipprovdu l pagamenti meħtieġa Naħseb li dan l-istrument huwa dajjef wis. Jekk għandna l-ambizzjoni li nipprovdu xi ħaġa ta' bejn żewġ biljuni u nofsu 3 biljuni eh, bħala pagamenti minn qudiem huwa importanti ħafna illi jiddaħħal pagamenti eh, miżjuda f'pajjiżi bħal Portugal, Greċja u l-Irlanda dan huwa importanti ħafna iżda ma jidirx jisu il-Kommissjoni salvaguardja il-soluzzjoni biex issib dawn il-pagamenti eh, li li jidr li dajef ħafna u importanti ħafna li nsibu soluzzjoni għal din situazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna jien għandi mistoqsija oħra li nixtieq nżida hawnhekk ukoll. Tajjeb li nitkellmu dwar il pagamenti, iżda jekk inwet dan u f'sitt xhur se naċċeleraw il-ħlasijiet Umbat nifuhom. Ma naħsibx li xinna immeċu dan il-proġetti b'mod aġġustjat tajjeb biex niksbu r-riżultati li ehm, illi nixtiequ naraw. Naħseb li għandek raġun tinfasizza dan il-fatt aħna interessati kollha fil-proposta tal-President Barroso wasal f'punt tajjeb jekk irridu li kollha segwitu tajjeb għal dan se jkun diffiċli irridu nara ehm, natu rassigurazzjonijiet, irridu jkollna itra konġunta itra li kena nabozzaw il-ġimma l-oħra, il-sena l-oħra. Mela, jina għandi kummen zaħir fil-Komitat Reġjonali aħna tkellimna mal-Komissarju Khan u deputati mill greċa u pajjiżi oħra ehm, saqsu din il-mistoqsija lill-Kummissarju Ka li huwa responsabbli għal reġuni huwa possibbli li inti tatina tatuna l-flus issa it-tweġiba kienet li trid tħares lejn il-proġetti l-oħra aħna maħniex se nżidu l-flus jekk tridu flus mill immedjatament trid ħares lejn il-finanzjament kollu, trid ħares eh, trid tagħmel ristrutturar fil-proġetti kollha. Naħseb li huwa perikoluż fil-proposti tiegħek iżda ta' illi tajt li eh, żewġ biljun jew tle biljun jiena taw mill-ewwel. Iżda imbagħad għandek bżonn ta' ta' garanzija mill istati membri lil dawk li jingħataw dawn il-flus li huma se jagħtu l-kofinanzjament inkella se jkollna sitwazzjoni eh, mingħajr pagamenti. U se jkollok impenji li mhux se jitħallsu. Li li jidr li li ambizjuża ħafna iżda perikoluża mill-lat tal-disciplina fiskali. Grazzi ħafna tajjeb wisq. Nasab li ehm, smajna li l-kulħat hawnhekk kienet interessanti ħafna. Flita tkellimna dwar eh, dan il-punt ma' koordinaturi wkoll. Tridu tifmu li hemm żewġ punti li huma differenti hawnhekk. L-ewwel net għandna l-problema biċ-ċifri illi se nistabilixxu għal finanzament normali tal-proġett tal-ajta l-2012 għanna nistabilixu il-pozizjoni dwar il-budget għal-2012. Iżda, flimkien ma dan, għanna nres u kol, għanna fuq il-mejda u kol, il-proposta biex biex nerġaw niformulaw il-qafas multianwali finanzjarju, l-MFF. Dika kienet parti mill pakketta ta' negozjar ta' sena l-oħra u mal-ħaqniex ftejm dwar dak Din hija ħaġa li tista' terġa' tidher biex tinkwetana fil-ħarifa. Lan politiku tal-Presidenza Pollakka hija li si pożizzjoni ġdida fil-Kunsill dwar il-finanzjament uh, eh, 1.3 biljun zejda għal ite billi timmodifika l-perspettivi finanzjarji aħna wissejna l-Konsil dwar eh, riski involuti Jekk aħna nibdew nitlu fil eh, nibdew nitfaw dubju dwar il-budget tal għal iżjed l-qoddim, ġifri fil-finanzjamenti għal-ġejjeni tal-iter għandhom ikunu żewġ eh, punti differenti kellimna mal-kellima l gruppi l-oħra, l-ħodor huma favur, l-oħrajn il-bicċa kbira huma favur. Iżda ma rridniex ikonna, xtaqna nevitaw um, illi il-marru kontra xulxin f'dawn il-negozjati għalek jiena nixtieq najt fil-pubbliku illum għal-Konsil u għal-Kummissjoni jekk joġbok. Um, Daħħalniex fis-sitwazzjoni fil-rigward tal-konċiljazzjoni fat-8 ta' Novembru għandna żewġ um, punti fuq l-agenda l-finanzjament um, komplementarju għal-ITER u il-budget għax emmek se jkonna kollizjoni um, semmurru kontra xoxin u manni xikonna jek għanna nżommu għom għal-jom kull wieħed biex nasla konklużjonijiet fil-negozjati. Fil Fl-axħar uh, nitlob lill-membri kollha hawnhekk biex jgħajnu fil-abbozzar tal-emendi uh, li huma ta' priorità negattiva għax il-relatura da Marċevic Marċevic Tomx il-laqa li kella xifti tajjim ilu eh, flimkien ma' relaturi tal-komitati parlamentari l-oħra waslet għal ħafna emendi differenti minnajr l-involviment ta' zeda fil-impenji tal-flus iżda jekk tridu eh, illi aħna neħdukom bis-serjetà jekk jogħġbok żidux il-flus, wis flus. Għandek, għandkom il-limiti massimi jekk tridu timmarkaw il-prioritajiet, irridu jkollkom il-prioritajiet negattivi wkoll. Irridu jkollkom il-kuraġġ biex tajt li għandi bżonn iżjed għalek iżda eh, les biex naċċetta inqasal ħaġa oħra tisaw tajnu għawnek, għax dan huwa xogħol diffiċli. Jekk nixtiequ niksbu l-maġġoranzi kwalifikati, rridu naħsbu kollha flimkien. Rapporter, jekk għax baktrit eh, tala id-dibattitu? Manajr, manajr, grazzi tal-interventi kollha, naħseb li diskutajna bonta detaljat u preċis u utli u kif inti fakkart, President, vera qed nistenna dan l-input minnaħa tagħkom li huwa meħtieġ biex bekk nagħlqu fuq il-punt wieħed A u 4. Grazzi. Très bien. Je vous remercie. Grazie ħafna. Mela, naħseb li bekk wasalna fl-aħħar tal-aġenda. Inga Gressler, ma tistax tkun hawnhekk bħalissa u għalhekk se nispiċċaw għallum iżda nixtieq nagħmel appuntament magħkom nhar it-tnejn fi Strasburgu fis-seba' ta' flaxija għal satajn u lof u nof sa sessjoni twila ħafna ta' votazzjoni ġibu xaħġa ma'kom biex tiklu tixorbu u il-karti ta'kom tal-votazzjoni u um,